2015 u ukoll l-Onorevoli Pirko Ronin Lerne u eh, se tibda l-mandat tagħha mis-27 ta' April tal-2015 jekk tkomx oġġezzjonijiet mela ħa nivali nati validazzjoni li dan il-mandat. U koll hemm talba sabiex ikun hemm sostituzzjoni fi grupp ta' ħidma jekk ma, ma jkunx hemm kummenti sal-adozzjoni l tal-proċess bil-form din in-nomina se tiġi konsidrata bħala approvata. Fuq eh, talba tal-grupp tal-liser għar lill-Komitat Reġio il Verdi Ċezak se